għanna Is-sur Corbett li jishtiq jitkellem fuq point of order kjoġbok. Pronouncements you made no mention of any Grazzi ħafna fl-aħbarijiet eh, tagħkom tiegħek inti ma semmejtx li hemm membru ħajtlaq minn grupp politiku minħabba li fir-Renju Unit kien hemm ħafna iddu li Sinjura Janis Atkinson kienet imkeċċija mill-partit politiku. Iżda hekk fil-Parlament Ewropew huma jixtiequ li jżommuha bħala membru tal-grupp tagħhom b'mod diskret, jisub b'mod segret f'tali mod li jistgħu jieħdu vantaġġ mill-faċilitajiet u l-finanzjament illi s-subija f'dan il-Parlament Ewropew eh, jista' jipprovdilhom bħala partit. Din hija kwistjoni ta' ipokrazija jew kellna kwistjoni li ma kienx hemm iżjed informazzjoni waslet għalikom għandkom. Jekk joġbok, poġi bil-qeda dal-waqt tik l-opportunità sabiex titkellem. Sur Corbett. jiena bħala kollega esperjenzat kif kun nixtieq illi kont tirreferejt tal-artiklu tal-proċedura illi kont tirreferi għalih minħabba li inti taf kif jimxu l-affarijiet hawnhekk kieku semmejt li l-artiklu jiena stajt illi kieku nitkellem iżda minħabba li inti ma referejtx għall-artiklu eh, nixtieq nitkellem fuq il-livell ġenerali. Mela, fuq il-livell ġenerali nixtieq ngħid li intom tafu li dwar il-membri tal- partiti politiċi, mhux il-partiti politiċi fil-pajjiżi, fil stati membri għandhom jiddeċidu min ikun membru hawnhekk jew le, iżda l-partiti politiċi hawnhekk mod autonomu f'deħdan dan il-Parlament Ewropew. Ġifieri eh, din mi xi ħaġa li nistgħu nivvotaw fuqha, din eh, hija xi ħaġa li tista' tmur kontra ir-regoli Eh, li kiku kien hemm ksur tar-regoli iktar ċar naturalment nistgħu nipproċedu za jiena ma nistax nivverifika li kien hemm każ dan. Iva, jiena ngħid li din hija kwistjoni da x'taqsam mal-proċedimenti legali. Hemm bosta drittijiet tal-bniedem involuti f'din kwistjoni, drittijiet tal-bniedem li jintom il kollu tgħidu li għandkom għal-qalbkom forsi mhux sur Corbett iżda s-sinjura li tissemmu għandha avukat. U minkejja illi din il-mara madix membru mill-UKIP fir-Renew Unit, xorta waħda għatem proċess kont l-istatut kemm fuq il-livell inter kif ukoll fuq il-livell estern u dan il-proċess ħajt kompla hekk kif inhu xejra, ġifieri nittama illi issa serraħ tras is-Sur Corbett. Grazzi ħafna tu dawn l-ispiegazzjonijiet. Iżda din dan kien punt li ma kellu xejn jaqsam mal eh, point of order, ma insomma, Sur Borelli Sur President, jiena bħala President tal-FTD xtaqt ngħid dawk li ma jafux li din id-deputata bħalissa hija sospiża mill-grupp, ġifieri m'għandix dritt tal-vot, ġifiri bħalissa ma tistax taħdem fil- dan il-grupp tagħna qabel ma tintem l-ispezzjoni u l-inkjesta minnaħat tal-pulizija u mbagħad id-deċiżjoni qed ittieħed fih dan il-grupp. Sur Borelli Dik kienet kwistjoni li kena x'taqsam mal-mistoqsija tas Sur Golbet, mhux esattament point of order, ma insomma, skont l-artiklu 149 tal-regoli tal proċedura, f'Marza aħna eh, adottajna l-aġenda għassam li Skont eh, il-ftejjim mal- partiti politiċi għat niproponi emenda għall-agenda aħna nishtiqu illi l-istqarrija dwar l-anniversarju tal-nirien fil-fabriki ta' Bangladesh ħatkun posposta għal darboħra. Hemm xi oġġezzjoni? Sur Golni x'għandu oġġezzjoni jekk joġbok. Grazzi ħafna. Sur President, jiena naħseb li din hija kwistjoni serja ħafna. Aħna rajna f'din dan id-diżastru xinu ma riżultati diżastrużi tal-globalizzazzjoni u il-fatt li hemm min qiegħed jibbenefika minn mill-fatt li hemm bosta nies li qegħdin jħadmhom fi skjavitu prodotti illi aħna nixtruhom mingħajr dazju għal beneficju tal-proprjetarji tal-fabriki li huma responsabbli għal fatt li mijiet ta' nies tilfu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol, nies li aħna għandna responsabilità kollettiva għalihom. Ma sibx li dan huwa punt illi għandna nipposponuh u jitneħa mill-aġenda, iżda għandna niddiskutuh mill-ewwel Grazzi ħafna kien hemm bosta gruppi politiċi li ftemu fuq din inti tkellimt kontra, allura issa ħanitlobkom sabiex tifutaw dawk li huma favur it-talba illi aħna nipposponu dan id-dibattitu. Minu kontra, astenzjonijiet. Kien hemm maġġoranza żgħira naħseb favur. Il-grupp tal-PPE talab li aħna nagħmlu dibattitu fuq l-istqarrija tal-Kummissjoni fuq il-ftehim tal-PNR bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku mingħajr riżoluzzjoni. Nixtiequ illi dan ikun punt li jiżdied mal-aġenda tal-lum għal din raġuni pal konsegwenza ta' dan is-seduta ħad kompli sal-10. Nibdew bis Sinjura Holmeyer li tixtieq tressa din it-talba ħalli konna din diskussjoni ħalli fidejk Sinjura Holmeyer. Sur President, eżis kollegi, it-talbatana hija minħabba pressjoni attwali, minħabba li l-Messiku dak li għandu xjaqsam il-pini waslu fid-data ta' skadenza tagħhom jekk aħna ma jkonniex dan il-ftejn fuq il-PNR fuq il-nies li vjaġġaw, allura ħajkunu qegħdin jitolbu xi 32 dollaru għal passiġġier aħna nixtieq nkunu nafu eżattament x'tib ta' proċedura nistgħu nimplementaw sal-ewwel ta' Lulju bħala proċedura temporanja. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Holmaja. Issa għanna l-Sinjura Intfeld li tixtieq titkellem favur ukoll. Grazzi jina tlabt ħaf bosta drabi li din kwistjoni għanda titpoġġa fuq l-agenda għad-diskussjoni għek fil-parlament. Aħna nappoġġaw din it-talba zda nixtieq li nibdlu ftit it-titlu minħabba illi għalissa qatt m'hemmx ftim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku. Laqas bissem proposta illi dwara jista' jintlaħaq ftim. Allura aħna nappoġġaw it-talba li dan punt illi ħaj nkun inkluż fl-aġenda tal-lum għad-diskussjoni nishtiq nixtieq nibdlu ftit it-titlu. Grazzi ħafna hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din it-talba. Jekk le lura jiena nissuġġerixxi lis-Sinjura Entfeld lis-Sinjura Holmeyer illi dwar eh, it-titlu ta' dan ta' din id-diskussjoni dwar l-istqarrija tal-Kommissjoni aħna imbidlu dan it-titlu skont ma' suġġeri Sinjura Indfeld. Min huwa favur it-talba ta' Sinjura Holmeyer? Min huwa kontra? Min jastjeni? Din it-talba nil-qawa maħta Sinjor Holmeyer. Naddu issa għal-talba minnaħa tal-partit tal-ħodor sabiex ikonna dibattitu bejn il konsil u dwar l-istqarrijiet tal konsil u l-Kummissjoni dwar il-Greċja fu negozjati tal-grupp ta' euro dwar il um, program revedut li għandhom bħalissa minna rezoluzzjoni, mux ħajkunem hemm rizoluzzjoni kifet tilkom allura nibdew bis-Sinjura Harms. Grazzi ħafna Sur President Iva aħna għanna dawn is-sessjonijiet plenarji żar mikro tensejhom aħna bdejna naħdmu bihom ħallibek aħna nkun nistgħu verament niddiskutu affarijiet li huma attwali li verament huma importanti għal ġurnata tal-lum. Naħseb illi dawk illi kienu jaqraw il-gazzett u segwu l-mezzu tax-xandir qegħdin taraw illi il-programm dwar il-Greċja ħin kollu jissemma u fil-fatt hemm ħafna diskussjonijiet dwar l-istituzzjonijiet Ewropej illi qegħdin jgħidu li l-aħjar ħaġa għall-Unjoni Ewropea u l-aħjar ħaġa għall-Greċja tkun din il-fat li il-Grexit ġifiri il-Greċja toħroġ mid-zona euro jina naħseb li hija xi ħaġa illi mhijiex ta' rispett ċittadini Griegi illi fil-każ ta' ħruġ mid-żona euro tal-Greċja huma ħajkunu qed jinsabu f'sitwazzjoni umanitarja u finanzjarja ħafna iktar gravi milli jinsabu fiha bħalissa kejja l-austerità. Jiena wkoll tal-fema li l-Unjoni Ewropea in ġenerali mhux biss żona eh, euro fuq livell ekonomiku. Iżda l-Unjoni Ewropea in ġenerali tista' tirriskja ħafna jekk aħna verament naslu għal din il-possibilità li l-Greċja toħroġ mid zona euro. Jiena naħseb sur President li din il-laqa u dan id-dibattitu li palissa qiegħed jitmexxa fl-Ewropa Għadna ma sanix għad-dibattitu, Signora Harms. Grazie tal attenzjoni. Meine Aufmerksamkeit hatten Sie, aber Sie hatten Iva, tajtek l-attenzjoni tijaj, ma naħseb il-kollegi l-oħrajn ma, ma kienu għatituk l-attenzjoni kolla siħa. Ma nafx jekk is-surlu ke u xħaj jitkellem favur. Tixtieq titkellem favur, surlu ke, vera t-sorprendini, għas nista nemmen. Sur President, jena verament eh, nirringrazzjak tal-et t il li nejtina xandi għabtit nejt u x'mandi xabtit nejt. Eh, jiena naħseb li iva dan huwa punt li rridu niddiskutu mill-ewwel minħabba l-pożizzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea eh, illi fil-fatt kienet mistqarra mis-Sur Dombrovskis il-bira illi ma jistax ikun hemm kienet illi ma jistax ikun hemm ħruġ tal-Greċja mill-żona euro li ma nistax nimmaġinaw il l-Greċja toħroġ mid-żona euro għala mod differenti mbagħad bil-miktub għal xi ħaġa oħra. Ġifieri jiena naħseb li l-pożizzjoni mhijiex ċara u speċjalment illum il-ġurnata fejn qed naraw li hemm ħafna ekonomiċi u xjentisti li fil-fatt qegħdin jgħidu illi jista' jkun hemm ħruġ mill-żona euro tal-Greċja. Jiena nixtieq nkun naf mill-Kummissjoni allura ħajjejnuhom jekk hemm bżonn li joħorġu hemm xi tħejjel li tissirju nkella inkella l-Kummissjoni qed li li dinja xi ħaġa li mhijiex possibbli ħajaqbdu u jħallu mingħajr kontroll li l-geġġa taħx mid-żona euro rridu nevitaw li jkun hemm xi inċident aħna. Eh, Luke, Sur Luke, jiena kont sorpriż fuq eh, il-fatt li inti kont eh, titkellem favur, jien ma kellix l-intenzjoni li qod nispjega fismek dak li inti kelli kellek tgħid u l-qas li kieku xtaqt naħseb ma kien jinnexxieli. Gegen den Antrag, Frau Kollegin Zimmer. Signor, eh, l'Honorable Zimmer. Sur President, il-partit eh, tijaj huwa kontra din it-talba illi konna diskussjoni fuq is-sitwazzjoni tan negozjati bej il-Greċja u l-Unjoni Ewropea. Minħabba li aħna l ewwel tal-opinjoni li fl-20 ta' frar aħna konna stabilixxejna bażi għan negozjati. U din il-bażi għan negozjati għada valida. Dak kollu Aparti minn hekk, għawa għajdu biss, u ma spiegazzjoni li aħna t-nesimaw mill-kummissjoni, un bat t kotati kwotati minn sorsi oħrajn, u hemm ħafna taħwit. Iżda jiena jkolli ngħid illi ma nafx fuq liema bażi rridu niddiskutu, fuq liema fatti. Jiena tal-fema illi aħna dak li għandna bżonn huwa li jkollna dibattitu sura fuq il-Greċja fil-sessjoni plenarja li missi forsi ktar tard iżda dibattitu li jevita illi aħna stess insiru vittmi ta' dan jdut kollu namlu situazzjoni għar li aħjar u ma nitċaraw xej ġifiri jina naħseb li din diskussjoni għalissa ma nishtiqx li s-sir u nishtiq spiegalkom għalfej jina naqbel perfettament ma s-senjura Harms illi aħna din il-fat li aħna mux nkunu ċarri fuq din il-kwistjoni din hija xi ħaġa ta' skandlu li tħamrilna wiċċna aħna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi it-talba ta' Sinjura Harms. votaw dwar sa minn huwa favur it-talba ta' Sinjura Harms. Minn huwa kontra. Astenzjonijiet ma intlaqetx din it-talba ta' Sinjura Harms. Mela, l-agenda tal-lum hija konkluża u adottata kif mibdula skont is-suġġerimenti li rċivejna